ikunu approvati il-lista hija um, prezentata flimkien mal-minuti ta' din is-seduta u jekk mawx oġġezzjonijiet mela dawn il-ħatrit ukoll jistgħu jitqisu bħala approvati. Skont eh, regola 211 il-Kommissjoni tal-Affarijiet Kostituzzjonali tipproponi l-interpretazzjoni kif ġej tal-artiklu 191 paragrafu 1 dwar il-Buro tal-Komitati biss membri tal-Komitati eletti skont l-artiklu 186 jistgħu jkunu eletti fil-Buro. Uh, din l-interpretazzjoni tinsab fil-Sejon eh, Sound Direct u nistgħu nqisuha bħala uh, approvata jekk ma jkunemx ma jkunx intlaħqu erbajn eh, membru tal-Parlament illi jopponu din il-ħatra